il-ħidma tajba, sinjuri. Nilqaw kol delegazzjoni tad deputati deputati tal-Min Sri Lanka u l-Myanmar li qegħdin hawnhekk biex jistudjaw il-proċeduri ta' kontroll tagħna b'mod speċjali dawk fuq il-kontroll tal-budget. Onorata ħafna bil-preżenza tagħkom. Nittamaw li wkoll intom ikolkom ħidma tajba. Il-proċess verbali u t-testi approvati fis seduta tas 6 ta' april eh,